May I ask you, colleagues, to take... Eżis kollegi nitlobkom sabiex tiħdu paskom. ħanħu ftit minuti sabiex nati introduzzjoni għall-ismi tal- kummissarju nominata għan nipermetti ftit sekondi sabiex il-ġurnalisti kun jistaw jihdu ritratti iżda mbagħad nitlobhom sabiex imorru jihdu postom. Warn of Snar tajab nixtieq illi nilqa lil Margaret Vestager, l-kummissarju nominata fi dan il-kumitat ta' Likon għasmih taħħa Dan huwa t-tielet smieħ tagħna fih dan l jisna ħansiru magna tal-tasmieħ daqs kemm għamilna, però dan huwa smieħ importanti ħafna għall-evalwazzjoni tal-kulleġġ tal-kummissarji u tal-kummissarji nominati aħna ħana valwaw l-indipendenza personali, tarif fuq il-portafol, il-ħiliet u anka l-prioritajiet politiċi u l-kontribuzzjoni li jistgħu jagħtu għal l-aġenda ta' żvilupp tal-Kummissjoni. Suppost regoli ta' fuqhom il- kummissarju nominata jem mistiedna illi tagħmel diskors ta' introduzzjoni ta' massimu ta' 15-il minuta. Mbagħad ħanna possibilità ta' 45 mistoqsija. Minuta għandkom ċansa biex issaqsu l-mistoqsija u l-kummissarju nominata għandha żewġ minuti sabiex twieġeb. Nibdew l-ewwel bir-rappreżentanti tal- gruppi politiċi umbat minna ħatan nanskħi u mbagħad. Nkomplu bil-bqija, kif bħal dejjem jiena nitlob lil kulħadd sabiex iżommu mal-minuta li għandkom sabiex. Intom titkemmu nitlob il-kummissarju nominata sabiex iżomm ma' żewġ minuti sabiex twieġeb għanna interpretazzjoni bi 23 lingwa uffiċjali. Nitlobkom sabiex ma titkellmux b'mod maġġel Iżżejjed ħalli jkollna interpretazzjoni tajba u dan ismi ħajkun imxandar mod dirett fuq is-sit tal-Internet tal-Parlament Ewropew. Qabel ma ngħaddi l-mikrofonu lill kummissarju nominata nixtieq eh, illi ngħid li l-kompetizzjoni huwa għan storiku għall-Unjoni Ewropea u għall-Kummissjoni u aħna lesti u kontenti li jista' jkollna iktar ħidma l-Kummissjoni Ewropea ħalli tanalizza sewwa il-politika tal-kompetizzjoni flimkien mal-Parlament Ewropew flimkien ma' analiżi tal-integrazzjoni tas u regolamentazzjoni u nixtieq ukoll li noħol wkoll qasam ieħor ta' kodeċiżjoni għabbażi tal-kooperazzjoni tajba li aħna kellna fil- fil fl-qasam ta' azzjoni u nixtieq nifukaw fuq il- servizzi ta' um, kompetizzjoni ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nelbu l-problema tal qat fl-Ewropa u jkunu iktar kompetittiv u livell globali. Il-Kummissjoni Ewropea għandha jkollha aktar interazzjoni mal- Eh, l-azzjoni statali u l-settur bankorju wkoll u għandna single resolution mechanism li huwa mekkanizmu li huwa importanti ħafna. Sa' nixtieq nistieden lis-Sinjura Vestager sabiex tagħmlilkom il prezentazzjoni